l-ħat li jixtieq jikkommenta lek il-minuti ġew adottati. Issa għandix informazzjoni għalikom il-membri Atanasios Pafilis e eh, Atanasios Plevris dawn informawni li huma se jċeddu il-mandat Ewropew tagħhom mill-14 ta' Ottubru 2009 minħabba l-fatt li ġew eletti fil-Parlament Grik u issa sennajt li eh, hemm post battal mill-14 ta' Ottubru tal-2009 b'konformità ma' artiklu 7 paragrafu 2 tal-att għall-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew u regola numru 4 ta' sottosezzjoni tar regoli tagħna. E, L-autoritajiet Griegi kompetenti dawn informawni dwar l-elezzjoni tal-dawn l-membri li ġejjin. Spiridon Danelis li se jirmin flok Jorgos Papos Kontandinu mit-8 ta' Ottubru 2009. Haralambos Agorakis u dan se jkun minn flok Atanasius Parfilis mill-14 ta' Ottubru 2009 u Nikolas Salavrakos li ħajġ minn flok Atanasius Plevris mill-14 ta' Ottubru 2009. Jiena nixtieq nilqa l kollegi tagħna ġodda lil din l-awla tagħna. U nixen fakkar kom li b'konformità ma l-artiklu 3 paragrafu 2 tar regoli tagħna sakemm ma ssirx il-verifika ta' dawn u dawn il-membri se jattendu l-parlament u l-korpi tal-parlament u se jkollhom id-drittijiet tagħhom sħaħ ġala darba dawn